di smajt mill-gruppi tal-SND u tal-ICR tal-bit biex isiru tal-bit għal nomini u membri fil-Kumitat u Delegazzjonijiet. Din il-lista ta', bidliet se tiġi publikata f'minuti ta' sessjoni. Jekk ma jitresqux oġġezzjonijiet dawn il-nomini ser jiġu adottati.